Komuniko di aver ricevuto da... Nikomunika li rċevejt mill-grupp eh, NGL u e, talba għal Nikola Muvjalic biex isir membru fil-Kumitat AFET hemm oġġezzjonijiet le, il-ħatra provata. L-ewwel dokument huwa